Kien hemm rikjesta mis-sur Ostrofitis. Għandek punt ordni, sur President. Stonajzi. Oh my God. My God. Listen. Er Geschäftsordnung, Herr Kollege Austrevicius, bitte. Mr punta ordni sur Ostrovicis. Isimawni. Join me. Mr. President, colleagues, two years ago. Sir President, kollegi, sentejn ilu fit tini ta' April 2014 dan il-Parlament maġġoranza kbira adotta rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal, sabiex ikun hemm restrizzjonijiet ta' viża fuq Russi li huma involuti fil-mewt. U jimplementaw proibizzjoni ta' viża ta' 32 Russu imdaħlin fil-mewt ta' ta' kompatriot tagħhom l-avveniment kien sar f'dan il-parlament wieħed mill-kollegi tagħna membru tal-parlament minn grupp rispettat ħafna jien nixtieq niġbed l-attenzjoni illi żewġ persuni mill magnistilist list kienu preżesti Andrej Pavlov u persuna oħra li ġew hekk sabiex jagħmlu interventi tagħhom fil-Parlament Ewropew sur President jiena nixtieq niġbidlek l-attenzjoni għal problema u kwistjoni tal-integrità tad-deċiżjonijiet tagħna stess. Grazzi. Grazzi ħafna. Se inħars lejn din il-problema u narawha. Idlum għandna lista twila ta' voti ma nistax ngħidilkom kemm seddum minħabba li il-vot il-sessjoni ta' votazzjoni se tkun twila m'għandniex spiega tal-voti tistgħu tam dan bil-miktub. Se ngħaddu għal voti l-ewwel ir-rapport assis dwar il-tejjim dwar l-ispazju komuni tal-avjazzjoni. Vot miftuħ, kulħadd ivvota. Kulħadd ivvota, il-vot magħluq. Min jixtieq jitkellem il-vot ġie adottat. Is-sur Kabada. Mhux dwar ir-regolament imma aħna għanna problema teknika bi traduzzjoni forsi għanna bżon tekniku il-sound huwa baxx ħafna fil-ftana ġifiri. L-interpretazzjoni fil-Franċiż il-sound kien baxx wis nirranġawh. Verkehrsabkommen EU-Israel. Issa, il-vot li il-ftejim euro mediterran dwar l-avjazzjoni vot nominali kolati vota vot malu vot adottat issa il-vot fuq l-assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet. Dok kanali ir rapporter għan minuti biex jitkellem u Konsari. Is-Surja Konsari. Sur President. Tant hawnna jagħta hawnhekk li ma stajtx nisemek imma nixtieq nirringrazzja lill uffiċjali ta' dwana hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ftehim doganali bejn il-Kroazja u l-Unjoni Ewropea. Il-uffiċjali ta' dwana jagħmlu ħafna xogħol sabiex jipprevjenu il-frodi. U aħna nisperaw li l-Kroazja tista' taqbel eh, ikoll aċċess għal ftejjim kemm jista' jkun malor grazzi ħafna. Sur Jakon Sari, issa l-vot miftuħ. Kulħadd ivvota. vota Votazzjoni magħluqa. Adottata. Issa rapport dwar it-tneħħija tal-umanità parlamentari ta' Boleslaw Peha. Favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa, is vagwardja tal-aħjar interess ta' tfal madwar l-Unjoni Ewropea b'bażi ta' petizzjonijiet indirizzati l-Parlament Ewropew. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għanna rikjesta dwar il-konsultazzjoni tal Komitat Ekonomik Soċjali favur kontra astenzjonijiet għadda. Il-rapport zira fuq l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea tal-Ferrovija favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela, il-rapport barandika nirrifjutaw il-pozizjoni ta' kusib favur kontra stensjonijiet maddiċ. Il-lat legali għadda skont il-ftejjim mal-Parlament u l-Konsil. Issa, il-rapport kramar, il-rifjut tal pozizjon ta' Kusir favur kontra stensjonijiet maddiċ. Il-lat legali irridu nikontrolla votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Vot manu. Maddiċ. L-att legali tarftej bejn il-Kunsill u l-Parlament ġie adottat. Il-rapport and Husen, il-rapporter nadilu l-kelma, Rapportar għandek il-kelma għal żewġ minuti. Uża l-mikrofonu jekk jogħġbok. Ja. Thank you, Mr. Chair. I think... Grazzi, Sur President. Naseb il-kol nistaw nkunu kburin bl-Europa. Dan huwa l-ewwel l-ewwel post fid-dinja fejn għandna leġislazzjoni sabiex ikkonna dawn din, il-leġislazzjoni, nirringrazzja l kollegi kollha tiegħi u l-impjegati li kienu involuti u nasab li jistgħu nkunu kburim din il-leġislazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Neuenhausen, emmen, tini emenda favu kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Vot fuq il-proposta tal-Konsil tal tal-Kunsil favur kontra astenzjoni ta' dit, issa rezoluzzjoni leġislattiva, vot miftuħ, kulħadd ivvota, vot magħluq. għaddit. Naddu issa għal rapport la Bajova. Bonġeraj, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Fuq id-deċiżjoni Emenda għerfin favur kontra astensjonijiet maddiċ. 49 Emenda 21 n nikkontrollaw vot miftuħ. Kulħadd ivvota, vot magħluq. Maddiċ. 49 favur kontra Astenzjonijiet? naħseb li maddiċ imma ħanerġgħu nikkontrolla votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 66 test original l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Ħa nikkontrollaw il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 68 żewġ partijiet favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet. għaddiet. 3 u favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 24 ħan nerġu nikontrollaw 23 votazzjoni miftuħa. Et nikontrollaw emenda 23 votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 24 favur kontra astensjonijiet maddiċ 25 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 26 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 4 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ 5 favur vot nominali, vot miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ wieħed favur kontra astenzjonijiet ma ddieċ 50 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 50 niftħu l-votazzjoni kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa ma ddieċ 27 favur kontra astenzjonijiet maddiċ tnejn favur kontra astenzjonijiet maddiċ 51 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 52 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Sitta favur kontra astenzjonijiet maddiċ tminja. Vot nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Disa, votazzjoni nominali, vot, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 10. Vot nominali, vot miftuħ. Kolħat vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 28 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 7 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 58 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 29 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex 243 test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 53 vot nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 54 vot nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni maluqa. Għaddiċ. 280 f'żewġ partijiet l-ewwel parti emenda tlieta l-ewwel parti vot nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Eh, għaddiet. 55 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. 30 sa 35 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. 36 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 37 Anzi, 36 ħanerġaw niftu l votazzjoni Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 37 favur kontra astensjonijiet għaddiet 38 favur kontra astensjonijiet għaddiet 39 favur eh, favur kontra astensjonijiet ser nikkontrollaw dan il-vot. 39 votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 40. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 41. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 42 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 344 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet sin favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx 43 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 44 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 45 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 46 favur kontra astensjonijiet taddi numru 11 votazzjoni nominali għan ċekjaw 46 votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Il-emenda. Numru 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Seba u 40, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. vota votazzjoni maluqa ma taddix. 57 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. U tgħaddi. Mela għandna l-emenda numru 12, favur, kontra, astenzjonijiet, ma taddix. 48 fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi t-tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Ħan iċċekkjaw it-tieni parti. Ġobkom votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa u din ma tgħaddix. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet taddi. Il-paragrafu 400 er-, test oriġinali nankjaw maħni ċari ma naħsibx li għaddiet imma niftu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa? Le, jaddi. Paragrafu 405, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. U jaddi 410 favur kontra astenzjonijiet. Jaddi 434 favur kontra astensjonijiet jaddi l-emendi 13-14 favur kontra stensjonijiet jaddu. Anzi, il-President qed jgħid li m'għaddux. Numru 15 il-President jgħid li ħasbal u jiskuża ruħu. 15 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 16 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 17 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 18 f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivota votazzjoni magħluqa taddix tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 19 favur kontra astensjoniet. Ma taddix 20 favur kontra astensjoniet. Ma taddix. Rezoluzzjoni sa kolla kemmi, votazzjoni nominali, nifutaw, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni maluqa tgħaddi. Issa għandna rapport ieħor, rapport speċjali tal-Qorti tal-Awdituri, għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa u din tgħaddi. Ir-reżoluzzjoni kollha kemm mi eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa u tgħaddi. Issa immorru għal rapport ta' Sinjura Schmidt, kittanza tal-2014, il tmini edizzjoni tal-IDF sal-11 edizzjoni tal-IDF. Kulħadd vota votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u tati. L-emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet għaddi 8 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 79 dokument oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda numru 3 favur kontra astenzjonijiet tanti. L-emenda numru 1 votazzjoni nominali għal iċċekkjaw l-emenda 3. Niftaħ l votazzjoni Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. U din ma taddix. Mela, morru l-emenda numru jħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kolħat vota, votazzjoni maluqa. Ma taddix. Disa, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Numru erba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, vota votazzjoni maluqa tadix bro 5 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa kulħadd vota votazzjoni maluqa tadix dokument oriġinali paragrafu 100 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. L-emenda numru 6, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Numru 7, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Dokument oriġinali jaqa' omnela nivvotaw riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Issa immorru għal-rapport ta' Sur Piper għanitkellmu dwar il-Baġġi Ġenerali tal-Unjoni għanna punt ordni. Kollegi, Grazzi, President. Jiena nixtieq ngħid dwar il-vot dwar il-paragrafu 49. Iġifieri il-fatt li l-MPs m'għandhomx jagħmlu xorriħor, ieħor, anzi huma projbiti milli jagħmlu dawn. Dawn il-risposti li daħlunna ġew wara l-iskadenza. il, il ma naħsbux li għanna natu kasom, peress li dawn daħlu wara żmien, anki jekk dawn jiġu provati mill-President Schulz, iġifrit nitolbu li ma nivutawx fuq il-paragrafu 59 imma jekk nitlu f'proċedura eccezzjonali u jittieħed vot, mela nitolbu il-votazzjoni li din tkun votazzjoni nominali u b'mod separat. Grazzi. qed jgħidu li l-President iddeċida li se nmorru għal vot hawnhekk jiena mhux inqgħod ikolli battibek fuq u naħseb li kienet deċiżjoni raġonevoli. Ma nagħmlu kif ettejt, tgħid, mela r-reżoluzzjoni favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa d-deċiżjoni l-ewwel parti it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 14 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Tieni parti taqa' paragrafu 18 l-emenda 14 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Paragrafu 23 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Taddi. 26 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet. Jiena Funnaħa tal-emin mu qed nara xejn allura ħjar niċċekkjaw it-tieni parti. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Taddi. L-emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet ma taddix. 32 dokument oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi jaddi. L-emenda 37 ġiet irtirata sa 58 hija votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. u din taddi. Dan ifisser li 57 u dokument oriġinali li jaqaw. Paragrafu 34 ta' dokument oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi 59 għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi 40 taqa paragrafu 36 dokument oriġinali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. taddi. 37 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Taddi. Numru 60 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota votazzjoni magħluqa. Taddi. 44-45 jaqaw 15 favur kontra Għan nitċekja ftit għax ma nxqet nlaħħaq ma naħda soċjalisti hawnhekk ma tgħaddix. 31 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix? 32 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Tadix. Sitta favur kontra astensjonijiet ma tadix seba votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. u din taddi. Numru wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Mela votazzjoni magħluqa. U din l-emenda taddi. Numru 33 favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. 16 u 34 huma l-istess Żewġ partijiet, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Tini parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. 35 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, Votazzjoni maluqa. Tati. 17 taqa. Paragrafu 49 tal-dokument oriġinali kif qbilna votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. U ma, ma jaddix 53 żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, eh, tieni parti favur kontra astensjonijiet ta' ja 54 l-emenda 46 favur kontra astensjonijiet ma tadix 47 favur kontra astensjonijiet taddi ħaniċċekjaw is-47 niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota mela l-votazzjoni magħluqa u ma tadix. Mela votazzjoni nominali eh, l-emenda numru 2 votazzjoni miftuħa magħluqa ma taddix. L-emenda tlieta, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Tminja, votazzjoni miftuħa. Anzi favur, kontra. Astenzjonijiet ma taddix. numru 20, 21 u 48 huma l-istess votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix, ma jaddux. 36 għanna emenda orali. Sur Piper. Fidejk. Micro. Es geht um den, um den Antrag zum Lux-Preis. Äh, L-emenda dwar il-premju Lux irridu ġifri imħabba l-istudju għadu mux fidejna u nejdu li għana jdispieċina ħafna l-istudju għadu ma, ma tlesti xuridu neħu l-kelma deeply. U r-riżultati tal-istudju dwar il-premju Lux għandu jaddi u koll fil-Komitat tal-Kultura mux bistak tal-Budget. Ġifri dajni għal-emenda dal l-erba gruppi qablu dwara. Għaw xie oġezzjonijiet? Le, tajjeb. Mela nivvotaw kif ġiet emendata favur kontra astensjonijiet għaddit. 22 u 49 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota votazzjoni maluqa u dawn jaddu. 72 dokument oriġinali favur kontra astensjonijiet jgħaddi. 73 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni maluqa u jgħaddi. Numru 50 favur kontra Astenzjonijiet. Ma taddix. 75 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota. Votazzjoni magħluqa. U din taddi 25 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota. Votazzjoni magħluqa. Tadix, ħamsin favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Niċċekjaw iva, niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. tmenin id-dokument oriġinali f'żewġ partijiet, l-ewwel parti tgħaddi, tieni parti favur kontra astenzjoni taddi. 84 dokument oriġinali f'żewġ eh, partijiet favur eh, taddi l-ewwel parti, tieni parti taddi wkoll 85 żewġ partijiet favur kontra astenzjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astenzjonijiet ma taddi. 86 l-emenda wara 86 emenda 29 favur kontra astenzjonijiet taddi. Menda dissa favur kontra, astenzjonijiet eh, ma taddix 18 favur kontra, astenzjonijiet ma taddix 26 favur kontra, astenzjonijiet ma taddix paragrafu 99 għanna dokument oriġinali votazzjoni nominali niftar votazzjoni. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa, ma taddix? 52 żewġ partijiet favur kontra stensjonijiet ma taddix 27 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa. U ma taddix numru 4, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa. Ma taddix 13 favur kontra astensjonijiet tgħaddi 61 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni maluqa u tgħaddi. 28 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 126 test oriġinali dawk favur. Dawk kontra. Soċjalisti favur kontra astenzjoniet verifikaw. Wenn hier namhafte Fraktionen nicht zeigen, wie sie sich verhalten, Għam għali abkistim? Min tamx tollu dejkom, moċċar, għal daqsan tikon il-verifikaw kull darba. Vot miftuħ? Vot malu. Taddi. Tini parti favur. Kontra. astensjonijiet taddi. Aċra favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 54 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 55 favur. Kontra. astensjonijiet taddi. 56 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Tatax favur. Kontra nivverifikaw 19 vot miftuħ. U ta' kulħadd taddi. 135 l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjoni taddi. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 11. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kolħat. Vot magħluq. Ma tantix. 12 favur votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kolħat. Votazzjoni magħluqa. Ma tantix. Risoluzzjoni in ġenerali kif emendata votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Vada kullħad, votazzjoni mal-waqa. Tati. Rapport Sarnetski. Budget General l-Unjoni Ewropea. Konsell Ewropew u l di mozzjoni ta' riżoluzzjoni mod ġenerali miftuħ. Kun vota kulħadd. Votazzjoni miftuħa. Taddi. Rizoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Tati. Rapport Vistisen. L-ewwel. Riżoluzzjoni kollha kemm hi favur kontra astensjonijiet. Tgħaddi. Emenda wan favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Nej favur kontra Astenzjonijiet ma taddix. Rizoluzzjoni kol siħa votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Issa, rapport Sarnetski. Budget Ġenerali tal Europea, Orti Europea tal auditori favur kontra astenzjonijiet taddi. Minn dawijat favur kontra astenzjonijiet taddi. Rizoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nuna li votazzjoni miftuħa. Nivota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Taddi. Rapport Vistisen, Budget Ġenerali tal-Ewropea, Komitat Ekonomiku Soċjali Ewropew, favur kontra astenzjoni taddi. Emenda wieħed, favur kontra astenzjonijiet. Nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Jisejħal għal menħi? Fuq amendu wieħed. Votazzjoni malu għataddi. Nej, favur. Kontra. Astenzjoniet. taddi. Tlita favur. Kontra. Astenzjoniet. ma taddi. Xerba favur. Kontra astenzjonijiet. Nivverifikaw fuq dan ukoll għax kien hemm ħafna astenzjonijiet votazzjoni miftuħa. Maqli stimmt, die Abstimmung ist geschlossen. Vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Taddi. Rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Taddi. Rapport ma' kofej, budget ġenerator Ewropea, kuntat ta' reġuni, dawk favur kontra stenzjoniet tati. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet taddi. Niverifikaw votazzjoni miftuħa. Għam għalli għabki Il-vota kolħat, votazzjoni maluqa. Ma taddix. Nejn, favur kontra astenzjoniet ma tadix emenda tlieta favur kontra Nivverifikaw, votazzjoni miftuħa. Nivvota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda derba favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix 5 favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuqa vota kulħadd votazzjoni magħluqa tgħaddi emenda 6 favur kontra astenzjonijiet tgħaddi seba taqa, votazzjoni fuq il-rezoluzzjoni siħa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vot ta' kulħadd, vot magħluq. Tardi. Rapport Czarnecki, Budget Ġenerali Ewropea, Servizzi Ewropew azzjoni Esterna, fawk favur, kontra, astenzjonijiet, Taddi. Fuq rezoluzzjoni mendat nejda favur, kontra, astenzjonijiet taddi, ma taddix anzi, 11 test oriġinali f'tliet partijiet l parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi, tliet parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi, tliet parti favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Mandat minja favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix, tlieta favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 27 ta' surġali l parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi erba' favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix wieħed favur kontra astenzjonijiet tgħaddi ħamsa favur Emmin jirtib l-edvika fuq emenda wieħed nivvota u daqsant, vot miftuħ. Vota kolħat, vot malu. Ma tadrix. Mundu ħamsa, favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma tadrix, sitta, favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma tadrix. Rizoluzzjoni issa vot miftuħ. Li vota kulħadd? Vot magħluq. Taddi. Rapport Sarnitski, Ombudsman Ewropew, deċiżjoni siħad u favur kontra astenzjoniet. Taddi fuq ir-reżoluzzjoni minn dawiħed ta' favur kontra astenzjoniet. Ma taddix, nej favur. Kontra Assenzjonijiet. Naħseb tgħaddi però nivverifikaw emenda tnejn. Il-vota kulħadd. Vot magħluq. Taddi. Emenda tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw fuq din ukoll. Probabilment l-istess maġġoranza vot miftuħ. Il-vota kulħadd, vot magħluq. Ma tgħaddix erba' favur, kontra, astenzjonijiet tgħaddi, ħamsa, vota nominali, vot miftuħ. Il-vota kulħadd, vot magħluq. ma taddix. Paragrafu 22, vot nominali, test oriġinali, vot miftuħ. Vota kulħadd. Vot magħluq. Taddi. Riżoluzzjoni ġenerali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Il-vota kulħadd? Vot magħluq. Taddi rapport Makovej, Budget Ġenerali Ewropea, Kontroll Ewropea, Prezentat Dejta ta' din riżoluzzjoni Siħa vot nominali vot miftuħ. Vota kulħadd? Vot malu? Taddi. Diversi rapporti Mr. sorvon l-ewwel, kwittanza mill tazza l-Budget tal-Nizjiet tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 paragraf 18 minn teknika favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Imma dawijiet favur Nifverifikaw fuq emendat nejda favur. Anzi, vot nominali vot miftuħ. Vot maluq. taddi. Emenda wieħed għal favur kontra astenzjoni taddi. Rezoluzzjoni eh, ġenerali vot nominali vot miftuħ. Il-vota kulħadd vot magħluq. Taddi. Issa Aġenzija l-Kooperazzjoni tal-Regolatori tal-Enerġija, deċiżjoni siħa favur kontra astenzjonijiet taddi. Rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd. Vot magħluq. Taddi. Għal darba oħra. is survon Korpra Gudarja u Telekomunikazzjoni Elettroniċi, deċiżjoni sieħa na kontra assenzjonijiet taddi. Rezoluzzjoni siħa, vot nominali, vot miftuħ. E vota kulħadd. Vot maluq. Taddi. Survon, ċentru ta' traduzzjoni għal Korporazzjoni Ewropea. Deċiżjoni siħa dak favur kontra astensjoni taddi. Rizoluzzjoni siħa vot nominali vot miftuħ. Vota kulħadd, vot maluq. Taddi. Sulfon, ċentru Ewropea l-attività ta' ħiġu kasinali dak favur kontra astensjoni taddi. Rizoluzzjoni siħa, vot nominali, vot miftuħ. il ta' kolħat. Vot malu. Taddi. Survon, kolleċ Ewropew tal-Polizija, deċizjoni siħa favur, kontra, astenzjoni taddi. Rizoluzzjoni siħa, vot nominali, vot miftuħ. Il-vota kolħat. Vot malu. Taddi. Sorvon, Aġenzija Europea ta' Sigurezza l-Avizzjoni dak favur kontra astenzjoni tardi, rezoluzzjoni sħiħa da' votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Il-vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Tardi. Survon, Uffiċċju Ewropew ta' appoġġ fil-qasam tal-Ażil, Diviżjoni sieħa dawk favur, kontra, sanzjoni taddi, rezoluzzjoni sieħa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Numru ta' kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Tazzi. Survon, Awtorità Bankarja Ewropea. Deċiżjoni sieħa ta' favur kontra sanzjonijiet tgħaddi. Rezoluzzjoni sieħa vot nominali vot miftuħ. Vota kulħadd. Vot magħluq. Tazzi. Rapport Von, Centro Europeo għal Prevenzjoni u Kontroll tal-Mart, Dizzjon siħa da favur kontra astenzjoniet. Taddi rizoluzzjoni siħa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kolħat, vot maluq. Taddi. Survon, Aġerzija Ewropea Sustanzi Kimiċi, deċiżjoni sieħa da favur kontra astenzjonijiet taddi, rezoluzzjoni sieħa da favur, anzi votazzjoni nominali vota miftuħa. Vota kulħadd, vot maluq taddi. Survon Aġenzija Ewropea l-Ambjent, deċiżjoni sieħa dak favur kontra sanzjoni taddi, riżoluzzjoni sieħa vot nominali, vot miftuħ. Jekk il-vota kulħadd mela allura il-vot huwa magħluq. Taddi. Għal oħra Survon kontrolla sajt u favur kontra sanzjoni taddi, riżoluzzjoni Ante paragraf 23, favur, kontra, astenzjoni ta' di, rizoluzzjoni sħiħa, votazzjoni nominali, vot miftuħ. Il-vota kolħat, vot malu. Taddi. Rapport von, autor rotator sebar tal-ikel, dak favur, kontra, astenzjoni taddi. Niverifikaw. verifikaw għal deċiżjoni vot miftuħ mela. Naħseb għadġil twis hawnhekk kux, vota kulħadd? Vot malu? Tati. Emendat li ta' dawk favur, kontra, astenzjoniet, ma taddix. Paragrafu 8, fit tliet partijiet dawk favur, kontra, astenzjoniet, ma taddix, tini parti favur, Niskuża ruħi tgħaddi tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet ma tgħaddix del parti favur. Kontra. Naħseb ma tgħaddix imma nivverifikaw vot miftuħ. Ivvota kulħadd. Vot magħluq. Ma tgħaddix. Menda disa favur. Kontra. Astenzjoniet. Taddi. Hamsa vot miftuħ. vota kulħadd? Vot magħluq. Ma taddix. Emenda setta, vot nominali, vot miftuħ. vota kulħadd? Vot magħluq ma taddix. Paragrafu 11 test oriġinali dak favur kontra astenzjonijiet. Taddi, emenda seba' favur kontra astenzjonijiet. Taddi, paragrafu 13 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet. Taddi, emenda 8 favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix, wieħed favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix, nej favur kontra Astensjonijiet ma taddix. Riżoluzzjoni sieħa vot nominali vot miftuħ. Il-vota kulħadd, vot magħluq. Taddi. Survon, is-sitterfewa l-ugwaljanza bejn is-sessi, deċiżjoni sieħa ta' favur kontra astenzjoni taddi, riżoluzzjoni sieħa vot nominali vot miftuħ. Il-vota kulħadd, vot magħluq. Faddi. Survona Awtorija Ewropea tal-Sigurazzjoni Pensjoniet tax-xogħol. Deċiżjoni sieħa dak favur kontra astensjonijiet taddi. Rezoluzzjoni sieħa vot nominali vot miftuħ. Vota kulħadd. Vot magħluq. Tgħaddi. Survon, Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni e Teknoloġija, Deċiżjoni sieħda favur kontra sanzjoni taddi, riżoluzzjoni, vot nominali, vot miftuħ. Il-vot ta' kulħadd, vot magħluq, taddi. Survon Aġenzija Ewropea għal-Mediċini, deċiżjoni sieħda favur kontra sanzjoni tgħaddi, riżoluzzjoni sieħda vot nominali, vot miftuħ. Anzi, paragrafu 20 favur Kon 20 favur kontra assenzjoniet ma taddix. Riżoluzzjoni sħiħa, vot nominali vot miftuħ. Ham għali abgestimmt? Kurati vota. Vot malu. Għaddiet. Is-survon. Il-EMCDDA, deċizjoni sħiħa? favur kontra astenzjonijiet għaddiet rezoluzzjoni sija favur eh, vot nominali vot miftuħ kulħadd ivvota vot magħluq għaddiet is Voni l-Aġenzija Ewropea s-Sigurtà Marittima deċiżjoni sħiħa favur kontra astenzjonijiet għaddiet rezoluzzjoni sħiħa vot nominali votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Is-Sur l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-sigurtà tan-nifers l-informazzjoni deċiżjoni sieħa favur kontra stenzjonijiet għaddiet, riżoluzzjoni sieħa, vot nominali miftuħ. Kulħadd vota. Vot magħluq. Għaddiet. Is-Sur Von, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea id-deċiżjoni sieħa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, ir-riżoluzzjoni sieħa vot nominali, vot miftuħ. Rad vota, vot marru. Għaddiet. L-Autorità Ewropea tat-Titlu li wiswi favur kontra astenzjonijiet għaddiet, ir-riżoluzzjoni sieħa vot nominali, vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għadda. Il-Fondazzjoni Ewropea taħriġ reżizzjoni sħiħa favur kontra stazzjonijiet għaddiet, reżizzjoni sħiħa vot nominali vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għaddiet. l-Aġenzija Ewropea tmexxi operattiva tas sistema fuq l-IT fuq skala kbira, deċiżjoni sħiħa favur kontra stenzjonijiet, għaddiet rezoluzzjoni sħiħa vot nominali, kulħadd vota, vot magħluq. Għaddiet. L-Aġenzija Ewropea s-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-post tax-xogħol. Deċiżjoni sħiħa, rezoluzzjoni vot nominali, vot miftuħ, kolħat vota, vot mallu. Għaddiet. Vot miftuħ, kolħat vota, vot mallu. Kolħat Asteċe għaddiet, rezoluzzjoni sħiħa, vot nominali miftuħ, kulla vota vot magħluq. Għaddiet. Il- Rezoluzzjoni vot nominali vot miftuħ, kulla vota vot magħluq adottat. Il-rezoluzzjoni favur kontra kat vot vot mallu għaddiet. L-Aġenzija Ewropea għal drittijiet fundamentali favur kontra stenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit law ir-riżoluzzjoni sħiħa vot nominali, il-vot miftuħ. Kulħadd ivvota, vot magħluq. Għaddiet. Ir-rapport fuq l-Aġenzija għal Kooperazzjoni Operazzjonali fuq il-Frontier Esterni, deċiżjoni sħiħa favur kontra stazzjonijiet Għaddiet rezoluzzjoni vot nominali, vot miftuħ, kulħadd ivvota, vot magħluq. Għaddiet. L-aħħar rapport von l-Aġenzija GNSS Ewropea deċiżjonijiet għaddiet realizzazzjoni vot nominali, vot miftuħ, kulħadd ivvota, vot magħluq. għaddit. Issa kważi l-estejna, issa il-rapport Mr. Marinescu. Issa deċiżjoni siħa, astenzjonijiet għaddiet, eh, vot nominal rezoluzzjoni, vot miftuħ. Kulħadd ivvota. vota vot malu għaddiet l-impriża konġudda Clean Sky deċiżjoni sħiħa favur kontra stenzjonijiet għaddiet riżoluzzjoni sħiħa vot nominali vot miftuħ kulħadd ivvota vot magħluq għaddiet l-impriża konġudda ECSCL deċiżjoni sħiħar vot nominali, vot miftuħ. Kulħadd ivvota vot magħluq. Għaddiet, rezoluzzjoni sħiħa, vot nominali, vot miftuħ. Vot, kulħadd ivvota vot magħluq. Għaddit, li priża konġunta e INIAC enjak deċiżjoni sħiħa favur kontra stenzjonijiet għaddiet resoluzzjoni vot nominali vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għaddiet. Li priża konġunta ta' ċelluli tal-fjuwil u l-idroġenu deċiżjoni sħiħa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, rezoluzzjoni vot nominali miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. li priża konġunta tal-inizjattiva tal-miġini innovattivi tnejn. Deċiżjoni sħiħa favur kontra astenzjonijiet għaddiet, rezoluzzjoni sħiħa vot nominali miftuħ. Kulħadd ivvota. Bot malu. Għaddiet. Li priza konġunta għal iter u l svilup ta' enerġija mill-fużjoni. Dwar id-deċiżjoni vot nominali, kull vota, vot malu għadda fuq il- l-emenda, test oriġinali l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda wieħed, l-ewwel emenda vot, vot nominali miftuħ. Kulħadd vota. Vot magħluq. Ma Paragrafu 5 test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Riżoluzzjoni sħiħa vot nominali hekk kif emendata, vot nominali miftuħ. Għad vota, vot magħluq. Għaddiet l-priza konġuta sisa. Deċiżjoni siħa favur kontra stenzjonijiet għaddiet, rezoluzzjoni siħa vot nominali miftuħ. Kulħadd vota. Vot maluq. Għaddiet. Issa, ir rapport Perinski fuq il-Bank Europeo tal-Investiment, il-rapport annuali għal 2014 emenda seba vot nominali vot miftuħ kulħadd ivvota vot magħluq għaddit Paragrafu 9 test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 39 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet Erbajn l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet naħseb li għadda il-President jixtieq li jiverifika l-ewwel parti. Kulħadd ivvota. Vot malu. Ma it-tieni parti. Favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Nerġgħu nikkontrollaw il-vot miftuħ. Kulħadd vota Vot malu għaddiet. It-tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 54 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 59 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 41 l-ewwel emenda favur kontra astenzjonijiet maddiċ it-tieni emenda favur kontra stensjonijiet maddiċ it-tielet emenda favur kontra stensjonijiet maddiċ erba favur kontra astensjonijiet maddiċ ħamsa f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet irridu nivverifika fuq l-ewwel parti vot nominali. Kulat vota, vot maluq. Għaddiet, it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet. Naħsbu li għaddu bl-istess maġġoranza nerġgħu nikkontrolla il-vot miftuħ. Kulħadd vota vot magħluq. Għaddiet. Sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa E, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex it-tieni parti ir-riżoluzzjoni kollha vot nominali Vot miftuħ, kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għaddiet. Issa attakki fuq sptarijiet u skejjed sur tad drittijiet umanitarju internazzjonali emmendi minn seba' gruppi erba' favur kontra astensjonijiet maddiċ ħamsa favur kontra l-ewwel parti vot nominali. Kulħadd ivvota vot magħluq. Għaddiet it-tieni parti vot nominali miftuħ. Kulħadd ivvota vot magħluq. Għaddiet it-tiet parti vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għaddiet ir-raba parti vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għaddiet. Paragrafu 10, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 11 test oriġinali, vot nominali, vot miftuħ. Kulħadd vota Vot magħluq. Għaddit. Sitta favur kontra astensjonijiet maddiċ. 21 test oriġinali, vot nominali miftuħ. Kulħadd vota Vot magħluq għaddiet. Emenda 2 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Premessa ġe f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 3 vot nominali vot miftuħ. Kulħadd ivvota vot magħluq għaddiet riżoluzzjoni sħiħa favur kontra astensjonijiet għaddiet il-rapport Ferrara ċes pubbliku għad dokumenti għas 2014-2015 emenda seba f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 8 favur kontra astensjonijiet għaddit l-ewwel parti tieni parti favur nerġgħu kontra l-ewwel parti vot miftuħ fuq l-ewwel parti kulħadd vota vot magħluq għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit dissa l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 10 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 14 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 15 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet 24 favur it-tieni parti ta' paragrafu 15 il-vot nominali kulħadd ivvota vot magħluq għaddit. 24 favur kontra astensjonijiet għaddit. 25 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. 27 vot nominali miftuħ. L-ewwel emenda vot nominali miftuħ. Kulħadd ivvota, vot magħluq. M'għaddiċ. 29 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. qed nivverifikaw it-tieni parti vot miftuħ. Kulħadd vota, vot magħluq. Għaddiet. Wieħed u favur kontra astensjonijiet li sijar ma parċeċipawx favur kontra astensjonijiet għaddiet 33 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti vot nominali miftuħ. Kulħadd vota. Vot magħluq. Għaddiet. 34 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ 40 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet 42 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Rezoluzzjoni sħiħa se niverifikaw it-tieni parti ta' 42 vot miftuħ. Vot magħluq. Kellna sinjal differenti minn grupp minn grupp minnhom issa ġiet adottati vot nominali għal riżoluzzjoni sija vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għaddiet. Rapport Eva l-ħaddima domestiċi nisa u n-nisa li jadbu fis settur tal-kura fl-Unjoni Ewropea. L-ewwel paragrafu vot nominali, vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għaddit. It-tieni paragrafu test oriġinali fer propertijiet, vot nominali l-ewwel parti vot miftuħ kolħat ivvota vot magħluq. Għaddiet it-tieni parti vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. M'għaddiex. It-tieni parti favur, eh, skużawni, il-vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għaddiet it-tieni parti vot miftuħ Kurat vota Vot maluq. Għaddit. Paragrafu 9 favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 11 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet ma Paragrafu 12 vot nominali, vot miftuħ. Kulħaf vota vot magħluq. Għaddit. 13 vot nominali. Miftuħ. Kulħadd ivvota, vot magħluq. Għaddiet 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet 15 test oriġinali favur kontra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 Maddiċ 22, tliet partijiet, vot nominali. L-ewwel parti vot miftuħ. Kulħadd ivvota vot magħluq. Għaddiet it-tieni parti vot miftuħ. Kulħadd ivvota vot magħluq. Maddiċ. Tiet parti vot miftuħ. Kulħadd vota? Vot magħluq. Għaddiet 23 test oriġinali favur kontra astensjonijiet maddiċ 24 favur kontra astensjonijiet maddiċ 25 vot nominali miftuħ kulħadd vota. vot magħluq għaddiet. 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 33 żewġ partijiet l-ewwel parti astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti vot nominali miftuħ. il ivvota, vot magħluq. Għaddiet 34 favur kontra nerġew 34 favur kontra astensjonijiet għaddiet 35 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 40 favur kontra astensjonijiet għaddiet 41 favur kontra astensjonijiet għaddiet 43 favur kontra astensjonijiet għaddiet 56 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 60 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 61 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 64 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra kien hemm ħafna astensjonijiet nerġgħu nikkontrollaw l-ewwel parti ta' 64 vot miftuħ nominali kulħadd ivvota vot magħluq għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet l-istess maġġoranza għaddiet 65 favur kontra naħseb l l-istess maġġoranza għaddiet 66 favur kontra astensjonijiet maddiet 68 favur ser nivverifikaw 66 vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq, Maddiex 68 favur kontra astensjonijiet għaddiet premessa F tliet partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiex it parti favur kontra astensjonijiet maddiex premessa I. Se nerġgħu nivverifikaw it-tielet parti ta' premessa E vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Vot magħluq. Għaddiet. Premessa I titlar partijiet l-ewwel parti favur kontra stensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra stensjonijiet ma' it-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ka. Premessa kej favur kontra astensjonijiet maddiċ. Premessa o bżewġ partijiet, l-ewwel parti taddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet ma Premessa R favur ħanib niċċekkjaw it-tieni parti tal-premessa O. Niftaħ votazzjoni, kulħadd ivota, votazzjoni madwuqa. U din ma Premessa R, favur, kontra. Iż-żewġ gruppi qed jastjenu lider. Votazzjoni miftuħa fuq il-premessa R. Kulħadd ivota? stazzjoni maluqa Taddi. Premessa V favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa Y favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa Z f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, t-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix premessa AE f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet din żewġ it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Premessa AG AG nerġgħu niċċekkjaw tieni parti tal-premessa AE. Niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Tgħaddix. Premessa AG favur kontra astenzjoniet ma taddix. Premessa a akka. favur kontra astenzjoniet ma taddix. Premessa a i, favur kontra astenzjoniet ma taddix. Premessa a K, favur kontra astenzjoniet ma taddix. Premessa A-M, zoċ partijiet l-ewwel parti favur taddi favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix Prem imma ħan iċċekjaw A emmet li parti nifta votazzjoni. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Premessa a o. Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet. Taddi tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix premessa a X favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Premessa BA favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Premessa BD favur, anzi, votazzjoni nominali niftar votazzjoni. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Il-BE favur kontra astenzjonijiet taddi, BF e, favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa bi ellef żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Premessa bi emme favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Issa rezoluzzjoni kollha kemmi għandna votazzjoni nominali li ftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. u din tgħaddi. Mela, bekk sena ġejna l-aħħar rapport, il-rapport ta' Rintke. Qed nitkellmu fuq ukoll kwistjonijiet ta' gwaljanza, gwaljanza bejn il sessi għandna bl ewwel paragrafu disa' l-ewwel parti favur tgħaddi, ni parti favur kontra. Astensjonijiet di. Paragrafu 10, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 11, żewġ partijiet eh, eh, favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu numru 15, żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti favur kontra stenzjonijiet taddi. Paragrafu 17, tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet. Taddi, tielet parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 17, sitt partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi, tielet parti favur kontra Jena naħseb mm, din il-parti ma tadiċ imma ħjar niċċekkjaw nifta' l votazzjoni Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Rabba parti favur kontra stensjoni taddi, ħames parti favur kontra astensjoni taddi u bl-istess maġġoranza ta' qabel sitt parti favur kontra sensjonijiet u kol taddi. Paragrafu 22 żewġ partijiet l parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 25 votazzjoni nominali. Ħan iċċekkjaw tieni parti ta' 22 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. vota Votazzjoni maluqa. Taldi. 25 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni maluqa. Taddi. 27 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet taldi. Tieni parti favur kontra stenzjonijiet taldi. 28 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 39 favur kontra astensjonijiet. Ma tgħaddix, ma jgħaddix 42 żewġ partijiet l-ewwel parti. Ħan niċċekjaw 39, il-paragrafu 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 42 f'żewġ partijiet favur l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix l-ewwel parti tgħaddi tieni parti ma taddix. Ħa niċċekkjaw tieni parti ta' 42 votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Taddix. 49 żewġ partit l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taqdi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet taqdi. 53 żewġ partijiet l-ewwel parti favur, astensjonijiet taqdi, tieni parti favur kontra Astenzjoni taddi 54 f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoni taddi, tieni parti favur kontra astenzjoni taddi. 55 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoni taddi. Tieni parti favur kontra astenzjoni ma taddix 56 ħan iċċekjaw tini parti tal-55 votazzjoni miftuħa t tivvot. Abkilint. 56. Dino ma taddix. 56 favur kontra. Astenzjonita. 57 favur kontra. Astenzjonijiet jaddi 63 favur kontra. Astenzjonijiet jaddi 65 favur kontra astensjonijiet jaddi, 66 għanna votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Taddi. 67 f'żewġ eh, partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa dev żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjoni tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjoni taddi. Premessa I l-ewwel parti favur kontra astensjoni tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjoni tgħaddi. Premessa T żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi Kollegi, qabel naddu għall-aħħar vot, nejdilkom li ma tantx tajt insegwi l-votazzjoni tal-lum, ekk joġobkom għodu attenti fil-gruppi. Araw li l-vot ikun ċar niġu għal-votazzjoni tal-ħar rezoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali. Ek joġobkom ħallu il-kartelluni ġewwa sakemm lestu l-votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa u din tgħaddi. Il-minuti ta' din il-laqa jitbatu għal-approvazzjoni sal-seduta li jmiss jekk memx oġġezzjonijiet sal-seduta li jmiss dawn jiġu approvati. Qed nara li mux oġġezzjonijiet għal proċess bekk jiena nissospendi il-plenarja il